30 ottubru tal-2015. Issa u rapport ta', Sinjora Hubner u Joe Linen fuq ir-riforma elettorali tal-Unjoni Ewropea. Sentihom il-mikrofonu f'minuta, però nixtieq nitlob lil kollegi kollha illi edin fis-sala illi jżommu eh, malħin għax edin tart is Hubner, grazie, aħna għedin u xaħdix dejna namlu emenda tal-liġi elettorali Ewropea li ġeja minn 1976 u minn dak iż-żmien intkom tafu li l-Ewropa tbidlet ħafna kemm fil-ambitu tagħha u anki fil-sustanza tal-integrazzjoni u anki l-Parlament Ewropew tbiddel ħafna uh, kiber imma anki il-kompetenza tiegħu kibret speċjalment fil-koleġislazzjoni U mandux ikun sorpriza li aħna li rridu nirraġaw dan din il-liġi elettorali tal-1976 għall realtà U eh, dan huwa dritt tal-Parlament eh, Ewropew li jiddeċidi fuq il-proċedura eh, elettorali. Aħna kellna esperjenza ta' elezzjonijiet illi għadhom nazzjonali u mem lebda kwestjonijiet Ewropej li jiġu diskussi waqt il-kampanja elettorali, mem lebda dimensjoni Ewropea f'dan il-proċess demokratiku u għal din raġuni hemm bżonn nbidluha il-liġi elettorali. Fil-proposta aħna natur il parlament id-dritt biex jiddeċidi x'inhi data tal-elezzjoni u nitolbu lill istati membri jiżguraw illi l-ċittadini kollha li jaħdmu eh, anki anki barra mill-Unjoni Ewropea jistaw jivvutaw, għandhom id dritt u l-possibilità. Aħna proponu anki eh, li ġevitat il-votazzjoni doppja. U l kondizjoniet għall-elezzjonijiet rridu jiġu maħluqa bil-internet, mezzi elettroniċi u bil-posta, anki l-persuni li mandomx mobilta se jibbenefikaw naf li jem xie kollegi eh, jinkwetaw fuq eh, il-votazzjoni elettronika, però din tista' tkun ħaġa zgura, ma nafu l estonia per eżempju li bdiet il-votazzjonijiet fuq l-internet fl-2005 u 5 fejn 2% tal-Estonjani użaw dan l-istrument u din is-sena votaw 30% bl-internet. U għanna nishtiqo anki naraw iktar ugwaljanza fuq stessi fuq il-listi. Neproponu anki eh, l-iskadenzi tal-proċess elettorali, per eżempju eh, l-fissazzjoni tal-listi, nishtiq nitkellem anki fuq il-possibilità l-partiti nazjonali li informaw il-ċittadini eh, bil-karta tal-vot xinija l-affiljazzjoni tagħhom għal grupp gruppi politiċi. Eh, u b'dawn l-azzjonijiet aħna nittamaw li nistgħu nikkontribwixxi biex l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew eh, jerġgħu jsiru Ewropej u jkollna interess eh, iktar minn naħta ċittadini biex jiddu sejf dan element importanti tad-deċiżjon tat-teħid tad-deċiżjoni Ewropew. L-impatt tan-nies fuq l-Ewropa tibda bil-parteċipazzjoni informata fl-elezzjonijiet. Grazzi, grazzi sinjura. Sur Leinen. Grazie President, Commissario, colleghi. Il-Parlament Ewropew huwa fenomenu uniku imkien iktar mem il din il-possibilità illi eh, jiġu eletti eh, rappresentanti minn 28 pajis. Fl-Unjoni Ewropea biss dan jiġri. U f'dawn l-elezzjonijiet ta' 28 pajis hemm eh, ħafna problemi anki anki jekk kellna ħafna lezzjonijiet, però ma milniex ħafna azzjonijiet biex inneħħu noqqasijiet eh, fl-elezzjonijiet. U dan u għal daqstan tentativ biex noħorġu bi proposti għal elezzjonijiet li jmiss fl-2019 biex ikunu iktar trasparenti, iktar demokratiċi u anki biex ikunu iktar Ewropej. U Kif qalet is-Sinjora Hubner, aħna qegħdin noħorġu b'rakkomandazzjonijiet lejn l-Istati membri u nixtiequ naraw anki bidla fil-liġi elettorali tal-1976 l-mira hija biex nizguraw iktar aċċess għal-elezzjonijiet, nixtiequ nattiraw il-ġenerazzjonijiet żgħażagħ biex jieħdu sem fl-elezzjonijiet. U hemm ħafna żgħażagħ eh, illi issa ikunu jistaw jivutaw diġa ta' jkollhom 16 sena. U eh, dawn huma lezzjonijiet li se jkollhom impatt fuq il-ħajja tagħhom għal żmien twil. Fl-Awstrija eh, tnaqqas l-età tal-votazzjoni sa' 16 u naħseb li l-ġenerazzjoni tal-internet huma iktar entużjasti biex jużaw il- possibilità tagħhom biex jivvutaw fuq l-internet milli imorru fil-kju eh, fil-kunsill lokali jew fis-seġġu elettorali. Il-kooperazzjoni mbagħad tal-elezzjonijiet hija suġġett ieħor importanti aħna notajna li f'ċerti pajjiżi l-elezzjoni E, e, e, tiġi finalizzata f'xiftit ġranet qabel. Dan għandu ikun għall għas 12 ġimgħa qabel irid ikonna tlet xhur ta' kampanja fil fil-reġistri elettorali iktar gbar. Aħna ħafna drabin sibu li hemm dibattiti nazzjonali u il-kwistjonijiet nazzjonali jiġu eh, dibattuti fuq television u, u mux il-kontenut Ewropew. U għana nishtiqu nizguraw illi il-karta tal-vot u koll turi mux biss l-isem tal-partit politiku imma anki tal-affiljazzjoni tal-grupp politiku illi huwa affiljat miegħu. U Jiena naħseb li dan huwa importanti wkoll illi din l-appartenenza għandha tkun determinata 12 il-ġimgħa qabel l-elezzjonijiet. U għandu jkollna anki bilanċ bejn il-sessi ta' 50% ħafna pajjiżi li diġà hemm hekk u għaliex m'għandhomx kulħadd loħda forsi l-2019 għadu kmini wis għal xi ħut minn dawn il-stati eh, membri. Aħna naħsbu li sal-2024 dan huwa perfettament possibbli li jiġi mill-ħoq u għandu jkun hemm bilanċi xierqa u għal din raġuni qed nipproponu illi ikun hemm cut-off ta' 5 fil-mija Eh, ħafna pajizi hemm ċifra ta' 3%. U aħna nħossu u ukoll illi għandu jkollna dibattitu eh, intensiv u biex niprovaw nbidlu situazzjoni. Grazie. Aw karta blu għasur lajnen ta' tixtieq tagħmel karta blu għal surlajnen, inti surlajnen taċċetta? Iva. Din hija ħaġa mhux ta' soltu. Surlajnen, inti tafhom dawn iż-żewġ analiżi tal-liġi elettorali Ewropea. Għandek tarafa di waħda hija ta' frar l ta' settembru. Waħda tinvolvi Andrew Duff u għaw zewċ opinjoniet wahda tajt Iva u l-oħra tajt le aħna kellna anki zewċ starriġiet illi għamu ħafna illi waslu għal konklużjonijiet opposti e, fi zmin daqsek qasir. Sur Lajnen, kollega, <coughs> Iva, aħna Tkellimna fuq daf fl ħafna okkażjonijiet u aħna nħossu għandu li għandu jkunem hemm eh, opportunitajiet indaqs eh, elettorali fil-pajizi kollha. Fil-fatt, f'ċerti pajizi huwa possibbli illi ikolna katof eh, <coughs> ta' 6% waqt li f'pajjiżi oħra hemm bżonn ta' 3%. U dan mhuwiex stampa bilanċata u għanna eh, opinjoni ċara fuq dan li din teċiza bil-maġġoranza tal-afko. Il-Kommissjoni, il-Sinjora Kretu, <clears throat> Sinjora President, kollegi, Il-valuri ta' fondazzjoni tal-Unjoni Ewropea jfisser l-istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea għandhom jeżerċitaw il-setat ta' skont l-ikbar standards ta' rappresentatività u kontabilità u accountability. Il-Komissjoni u l-Parlament għandhom l-istess għan biex li insaħħu l-leġittimità demokratika tal-Unjoni Ewropea. Jena nifraħ il-Parlament għal din il-proposta biex issir emendi eh, elettorali fil Komitat AFCO għabazi eh, tal-proposti ta' Hubner u Leinen għandhom potenzjali li jisiru eh, ħaġa importanti fuq kif eh, il-proġett demokratiku jista' evolvi. Illi kien anki proċess diffiċli u negativ. <clears throat> il-Kommissjoni meta tqis il-saħħa tal- parlament u skont it-trattat tal-Lisbona u wara tal-bit mill-parlament e, e proponit li l-partiti politiċi illi e proponew il-kwistjoni tal-President tal kommissjoni u l-Parlament u l-partiti politiċi għall-ewwel darba għamluħ dan u il e, Sur Juncker e, rebaħ u ġi maħtur mill kunsill Ewropew ġi elett mill-Parlament Ewropew bħala President tal-Kummissjoni. Din hija innovazzjoni fl-2014 u din rabtet il-elezzjoni tal-President tal-Kummissjoni mal-azla tal-ċittadini. Aħna insaħħu bekk il-leġittimità tal-proċess tal-deċiżjoni Ewropea u dana huwa pass importanti l-qudiem biex eh, nipromuovu l-ispirtu politiku ġenwin tal-Unjoni Ewropea. Aħna nappoġġaw din ir-riforma li se, se tisħaq fuq il-accountability u bħala partiti politiċi se jkollhom jappoġġaw jaħtru il-kandidati tagħhom 12 il-ġimgħa qabel l-elezzjonijiet u dawn ir-reformi jistgħu anki iwaslu għal eh, biex ikun hemm l-istess proċessi fil-pajjiżi kollha fuq livell Ewropew U anki din l-idea li nuru l-affiljazzjoni tal-partiti politiċi mal-gruppi politiċi tal-parlament u bekk insiru iktar viżibbli biex ikun hemm iktar fiduċja fil-proċess. U hawnhekk aħna kollha kollha vittimi ta' għasta diskussjoni u dibattiti fuq kwistjonijiet Ewropej. U naħseb li hija kwistjoni importanti ħafna naħseb li l-partiti politiċi nazjonali u l-autoritajiet għandhom ukoll rwol deċiżiv biex nejnu f'din it-trasparenza biex iċ-ċittadini jkunu dejjem iktar koxjenti mir reperkussjonijiet tal-votijiet tagħhom għal partiti nazzjonali. Fuq dan il-prinċipju komuni fil-elezzjonijiet bħal eh, bħal eh, threshold minimu għal seġġi dan qed jikkontribwixxi biex insaħħu l-dimensjoni Ewropea ta' dawn l-elezzjonijiet pratikament l-fissar ta' dan il-threshold minimu se jwassal għal iktar effiċenza fil-parlament billi naqsu il-riskju ta' frammentazzjoni u li bekk ikolna eh, maġoranzi stabli. Aħna nitkellmu fuq il krizi ta' demokrazija rappresentativa. Hemm ħafna persuni li huma diżappuntati fil-politika e li jkunu parteċipanti fil-politika u importanti fil-proċess Ewropew. Għal din raġuni jina nilqa dawn il-proposti biex nestendu anki eh, id-dritt ta' vot għal ċittadini Ewropej li jgħixu f'pajjiżi terzi u biex ikunem mod iktar inklużiv biex ikun jistaw jivutaw il-parteċipazzjoni tan nisa u li ikunem bilanċ bejn is-sessi kif no propost fil-proposta eh, dan huwa pass fil direzzjoni tajba u anki kontjena stess hawnhekk meta kont membru tal-Parlament meta proponajt dawn l-affarijiet u fuq il-pajjiż li naf l-iktar jien hemm namlu nagħmlu xi ħaġa fuq livell nazzjonali għaliex eh, kifat f'ħafna pajjiżi eh, hemm katastrofi fuq livell nazzjonali u anki fuq il-parlamenti nazjonali. Tal-anqas hawnhekk għandna dan il-prinċipju li huwa importanti. Il-kopertura tal-medja ġusta eh, u elementi ieħor importanti u nixtieq nisħaq fuq dan għaliex dan huwa kondizjoni essenzjali għal biex ikun emendizjoni ġusti u liberi. Eh, eh, il-proposta anki li kunem autorità elettorali importanti eh, ċentralizzata fil-parlament. Qabel ma naslu għal dan l-impenn irridu namlu eżami attent taħħa u rridu naraw l-opportunità u l-fattibilità ta' din il-proposta u din tinkludi anki il-responsabilità ta' din l-autorità u anki l-arranġamenti possibli biex dawn eh, jitwaqfu u anki il-kwistjonijiet legali u tal-budget. il komissjoni edha tappoġġa l sforzi tal-Parlament f'dawn il-proposta. Il Nufirħilkom. Sì, madame. Eh, nous allons commencer les prises de parole. Grazzi nibdew, Sir Chaplin, minuta u nofs. Thank you, Madam President, Commissioner. Uh, there is nothing untoward. Grazzi. Mem xej ampli fil-Parlament Ewropew inħar sistema komuni għal-elezzjoni fin nifsu. Kull parlament fid-dinja jagħmel dan. U dan iżid ma' trasparenza u l-fatt tista' tkun prevedibbli u b'dan il-mod bekk iċ-ċittadini kunu jistaw jazu rappresentanti tagħhom fl-Unjoni Ewropea bl-istess mod jor simili ma mhux identiku għaliex għandek 28 sistema politika eh, differenti involuta. Sistema eh, hawnhekk eh, il-kwestjoni hawnhekk hija għandix ikun hemm limitu massimu jista' jkun hemm ammont minimu ta' voti jekk li jkun hemm bżonn qabel ma jkun hemm rappreżentazzjoni. Għandu jkun jew lek Fafna sa' membri memx appoċalek, ma f'xi sa' membri memx appoċalek, ma fafna sa' membri jem hija prassi normali għaliex dan il-limitu massimu jneħħi kandidati illi sempliċement qegħdin meg biex jiġdu l-attenzjoni um, u mhix serji. Il-limitu massimu jlimita il-suq um, politiku billi jagħmel xkil għal tħul, allura rridu sibu bilanċi tikonna limitu imma mhux ikun li żejjed. U dan huwa dak li qed jipprova jagħmel dan ir-rapport billi jagħmel limitu biex ma jkunx wieħed ta' barra minnaw biex tilħu. U uh, dan huwa hija din hija il-soluzzjoni um, biss li ktab waħda tagħmel sens. Grazzi onorevoli Bresso. Grazzi jina u kol jajni xtiqni, nishtiq għal rapporters ta' xol uh, illi għamlu u wkoll uh, il-Komissarju tal-appoġġ li tat l-inizjattiva tagħna. Dan huwa suġġett li kat ferm għaliex huwa wieħed minn żewġ każijiet fejn il-Parlament uh, ta' inizjattiva leġislattiva aħna qegħdin nipproponu modifiki li huma limitati leġislazzjoni reġazzjoni. Jrid infakkar illi mill-67 um, il-Konsiljer rifjuta illi modifika il- l-reġistru elettorali biex jagħmel il-voti iktar Ewropej kif qal Sur Xafli. Proposti huma proposti li huma tajbin mhumiex fil-direzzjoni intajba li jkollna leġiżazzjoni omogenja. Mm, jiena nfakkar xi ħud minnhom fosthom eh, illi ħarwasal iktar biex tagħti viżibilità lil partiti politiċi Ewropej biex iktar jagħti sens Ewropew l-elezzjonijiet biex jistabilixxi il-ħatra tal-kandidat, nomina tal-kandidat mill kummissjoni Ewropea u illi biex ikun hemm ir-rikonoxximent jew għarfien ta' dil-persuna minn eh, naħa tal-pubbliku tul l-ammont ta' ġimgħat eh, fejn jiġu pubblikati l-ismijiet li bilanċaw il-sessi um, li jkunem um, pala kandidati u li jkunem nota zaħira li se daħluwa fil- premessa għal dan il-lan jina nittama li għada għal darba nkunu nistaw noħol u liġi elettorali f'dan il-parlament. Grazzi. Grazzi. Isra Ujadowski, zewx minuti, ICR. Aħna nħossu illi il-liġi elettorali attwali hija waħda tajba. Ma nafsawx naraw u nifmu għalja li għandna nbidluha biex niċċentralizzaw u normalizzaw il-liġi elettorali fuq livell Ewropew. U jina nixtieq nżemmi żewġ affarijiet l-ewwel net. Jekk baxxu l-ta' tal-votazzjoni għal 16, minn 18 għal 16, jew kellek inħedġu illi kunem elezzjonijiet fuq l-internet, mela dawn iż-żewġ miżuri se jfissru li ktar nista jivvotaw hekk qed jgħidu, ma ħassux huwa l-każ. Ma suppux li mor nużaw l-internet para li ktar mezz um, użat għal votazzjoni għal votazzjoni iżda Irridu iktar nifokaw fuq niċċentralizzaw il-liġi elettorali u l-obbligu illi nużaw il-logo Ewropew flimkien ma' dawk nazzjonali, mhux qed naraw din din ir-rieda, hemm partijiet partiti ġodda politiċi ġodda fil sat Membri ġodda illi jistgħu jażlu li jagħmlu dan iktar il-qudiem meta jitlu fil-Parlament Ewropew għalfejn jridu jgħodu jagħmlu dan fil-kampanja elettorali. Imma l-ewwel net leġittimità tal-Parlament Ewropew irid ikun imsejjes fuq rispett għal tradizzjonijiet u drawwiet nazzjonali u sovranità nazzjonali. U l-iktar ma nqorbu lejn il-pajjiż iktar ma nkunu qrib iċ-ċittadini. Jekk aħna ħanarmonizzaw, niċċentralizzaw l-affarijiet minn l-Parlament Ewropew ser iktar jitbiet mill-problemi ta' ċittadini u allura ankunu qegħdin nivotaw kontra dil proposta. Grazzi għall-alde. Ġiroppa Kasserunda Ruiz. Grazzi. Ftit eh, ftit sigħat wara dan id-dibattitu kena ċansi niċċaraw il-vot u ċertu aspetti illi jista' jwassal għal portazzjoni tiegħu. ir rapport sissa wasal għal sissa wara nuqqas ambizzjoni. Kif n-opportunità li ma bħala? Fi żmien meta istituzzjonijiet qegħdin jiġu maqdra ħafna u ħadd ma qed jafdhom. Wieħed minn kull erba' persuni li huma titulati jivvotaw jivvotaw palissa l-Unjon għall-Parlament Ewropew u dan għandu ċertu plikazzjoni fuq livell nazzjonali wkoll fl-istessin. Gvernijiet lura f'darna qegħdin jagħmlu l-istess ħaġa, tilabu l-istess logħba, partiti kbar mhumiex qegħdin jgħidu l-istess ħaġa li qed jgħidu fil-Parlament milli jgħidu meta jkunu lura fil-pajjiżhom fil-Parlament tagħhom. Għal dawk li jridu joħolqu kuxjenza l-Europa ħaġa tajba, ma elezzjonijiet Ewropej jirdu jkunu ħaġa iktar mill sempliciment test għal politika nazzjonali. Il-Parlament Ewropej jirdu jkun Parlament ta' ċittadini u aħna irridu bħala rappresentanti tal ċittadini irridu inkollu nġu kontrollati u sorvelijati, irridu nsaqsu l nfusna dan ir-rapport x'jagħmel jikseb dan għanijiet, f'determini tar-rakkomandazzjonijiet, jipproponi ċertu bidliet illi huma kozmetiċi fin-natura tagħhom. Oħrajn illi kollhom impatt ehm, f'pajjiżi oħrajn. Jitproponi ċertu titjib f'termini ta' bidla ta' gwaljanza, f'drittijiet ta' voti per eżempju f'pajjiżi oħrajn. Però proposta waħda tkun illi tagħmel logos ta' partiti politiċi fuq il-vot, il, il, il fuq karta tal-vot. Ma ħossux però li din l-idea saħaħ l-idea tar ruol tal-partiti politiċi. Grazzi, Honorable Schultz. Uh, wara l-vot, huwa dejjem qabel il-vot li jmiss. U dan huwa importanti ħafna l-votazzjonijiet tal-aġenda politika tagħna. Il-liġi elettorali tista' titjib minn ħajgawdi fl-aħħar mill-aħħar ħajjajn biex intejbu l-spazju pubbliku fl-Ewropa meta ħajkun hemm din il-diviżjoni bejn il-ċittadini fl-Ewropa u l mep sa safej jista' ħajinkoraġixxi parteċipazzjoni attiva minn dawk illi tħallew barra, inkluż dawk illi forsi eh, tħallew barra minħabba il- eh, gwaljanza bejn istessi u nuqqas ta' rispett lejn il ħaġa ridna nkunu iktar koraġġużi. Dan, su, dawn huma marbutin mal kunċetti antikwati ta' politika, aħna għandna bżonn li nkunu parteċipanti minn flok li noqogħdu sempliċement nippruvaw nirfinaw u nirtukjaw it-truf. Ma fil-verità mhux qegħdin nittrataw il problema li huma il-problemi li fl-istati membri f'dan il rigward il rapport qed jgħid li l-interessi ta' ċittadini huma l-istess tal-koalizzjoni fil-Ġermanja. U dan naraw minħabba limitu massimu li li jmur kontra il-Orti konstituzjonali Ġermaniza. Onorevoli Terry Cabras. Il-liġi elettorali tal-Unjoni Ewropea kwestjoni importanti ferm il-fatt li kien hemm żewġ rapporters illi bħala l-ewwel sinjal tal-alleanza fit-tmexxija mhix xi ħaġa nifissa fejn nifissa ħażina, iżda kienet ferme kienet komplementata b'inqas ta' flessibilità meta wasanna sal-punt fejn kienna naċċettaw jew le xi ħut mis-suġġerimenti u proposti li kien hemm minn gruppi oħrajn Dan is-sens jiena nidispeċini kolli ngħid illi din hija riforma dajfa illi mhux qed ħaddan is-sens ta' storja. Wast affarijiet oħrajn ir-rapport missu. Ifoka fuq il- li nsaħħu l-fiduċa tal-ċittadini fil-soluzzjonijiet imma ma' milxek. Għamenu mux dawn l erbaqs ma' l ħanżemmi wahda li rapport jistabili xi ħaġa ġdida, ġifiri Eh, limitu massimu obbligatorju li huwa eh, inaċċettabbli minn għall Arti Konstituzzjonali Ġermaniża u issa jgħidu li hija obbligatorja kollha fl-Ewropa. Din il-miżura tmur kontra il-ħarsin ta' minoritajiet. Tnej, il-listi li jissemmew eh, jissemmew fuq fuq promessa biss U mbagħad il-tret ħaġa, anki l-introduzzjoni tal-inkwaljanza tal bejn is-sessi ġi posposta tal-elezzjoni Ewropea tal-2024. U ma rridu ma stabilxejni xlaqas il-lata minima ta' vot ta' votanti eh, ta' 16 sena. Grazzi. Eh, Rivoli James FDD minuta. Jiena kont qed nisma' sqarrijiet li kienu qegħdin isawru l-anijiet u jipprovaw ġustifikawhom u ngħid id-dritt jiena staġibt meta smajt ċertu affarijiet li smajt. Hemm kitieb George Orwell famuż u dak kieku kien ikun guburi ta' dak il-liġi imsemmi lejla u dawk li huma mbeżza bil-kontenut ta' dawn il-ktieb kieku kien ikollhom raġun mis-sentimenti. In inqas demokrazija, iktar, eh, eh, anzi, iktar livell, iktar obbligazzjonijiet u restrizzjonijiet. Lan huwa ta' dak li jekk nasmajn illum, ta' dak li jitkiteb li aħna ninjaraw ir-rida tan-nies u nalqu għajnejna għal għal eh, riżultati elettorali jien ma smajt xejn fuq il- cyber attacks personali u jom kella ser eh, tal-identità personali, ma ek eh, fuq ek jti kanda rapport il-liġi elettorali kwistjoni ta' pajizi sovrani muġin is-sala. Grazzi. Monsieur Annemans, voor een minuut euh, au nom du groupe ENL. Collega's, de oude verkiezingsakte van 1976 voldoet tot op... Grazzi. Il-liġi elettorali mill-1977 u bizzejiet U issa li il-sat membri jridu jadottaw liġi ġdida li ġie l-elettorat li votaw f'daqqa għanmas iżda ħajġelu il-votanti li jappoġġaw din l-Unjoni Ewropea l-ġdida ma fl istessini warbu l-istati membri. Il-leġizlazzjoni ġdida se tneħħi ħafna drittijiet mill-istati membri. U u dan reprezenta ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea mhux l-Istati membri. Il-votazzjonijiet ta' bil-fors ħajkunu eh, japplikaw għal kulħadd biex ma jkunx hemm iktar frammentazzjoni biex bekk il-nies ikun jistgħu jivvotaw għal partiti żgħar kejknin u anti-Ewropej. U aħna rridu nibqgħu autonomi, rridu nkunu nistgħu niddeċidu bħala pajjiż xi jkun tajjeb għaċ-ċittadin. Taċċetta blue card? Jina ser eh, ser nejda kifini. U ħamur naqra mill-barra mill-linja. Nti taf li di minn ta l-Europa u mux ħagġa nġaqsa ma l-Istati Membri tagħna. dak li jem fit trattati jina mux għalek jina elet, inti taħt nara l-binadar għawnek madwari, nittama li kuna uktar binadar madwari fis sala għan reprezentaw il-votanti li votaw għalina. Intu kol, inti tolat li tabna ta' par ta' biruħek li ta' l-Europa kolla kemmi u mux il-pajiz tijak, imma aħna reprezentaw ċittadini tagħna mbagħad l-Europa. Is-sur Zvoboda. Grazie tassew. Il-trattat tal-funzionamento ta' ħaddim tal-Unjoni Ewropea jagħti il-Parlament inizjattiva jirriforma liġi elettorali. Jiena kontent illi istina staw namlu għadi illi il-Komitat Afka daħal għalija. L-ideja ta' dar rapport jeħtieġ appoġġ. Jinsaħħu il-bażi demokratika eh, tal- unjoni Ewropea hija kondizzjoni importanti għal dak li huma l-elezzjonijiet Ewropej li nħeġġu li jkun hemm partecipazzjoni sħiħa biex dan ikun taġi tal-Unjoni Ewropea kollha kemm Il-Parlament huwa demokratiku fin-natura tiegħu u għalhekk l-idea hija li nipromovu dan l-spiritu demokratiku għem jista' jkun. U ovvjament irridu li niksbu il-fiduċa ta' ċittadini. Onorevoli Silva Pereira. Grazie, President. Mm -hmm. Normalment inkollu naqirdu fuq il-problema ta' dejjem ta' deficit imma deficit demokratiku imma eh, illum miex il-kas u għalek miex nifraħ li rapporter sana eh, Reveri Leinen u Hubner ta' rapport eccellenti Għax dan jipproponi mod realistiku fem ta' kif nistgħu nipproponu il-liġi elettorali l-elezzjonijiet. Dan huma wieħed mill-ftit qosma fejn il-Parlament għandu għana l-inizjattiva għandna id-dmir mhux biss id-dritt illi nagħmlu mill-almu tagħna biex insaqqu id-dimensjoni Ewropea tad-demokrazija tagħna. Għandna qed nieħdu pass importanti biex naqdu l-elezzjonijiet Ewropej mal-kandidati tal-President tal-Kummissjoni issa irridu nimxu pazz iktar lilin. Il-materjali tal-kampanji elettorali jgħadu vizibilta l partiti Ewropej. Irridu li konna l-istess prinċipju għall-igwaljanza bejn istessi, l-istess linja tal-prezentazzjoni tal-kandidati, l lista tal-kandidati, l-istess ħin tal-votazzjonijiet, l-istess opportunità għal votazzjonijiet elettroniku u bil-posta u irrid ikun l-istess limitu massimu li jgħid irid ikun hemm firxa ta' 3 sa 5% ta' pajjiżi fi konstituenti ta' fejn hemm iktar minn 26 membru. In-nies jridu jkunu jafu għal min qed jivvotaw u għal xiex. Id-demokrazija Ewropea ħadd titjieb minħabba din il-liġi elettorali. Onorevoli Von Storch, il-orti kostituzzjonali dikjarat li ħad konem list li il-limitu massimu mux kostituzzjonali. Għaxibu kontra l-parlamenti nazjonali, u għalek aħna jridu innaqsu dan il-threshold dan il-limitu massimu. Sissa qalu li, qed jgħidu li, il-xol tal-partiti żgħar ġi effettwat mod negattiv imma il-qorti kostituzzjonali fid deċiżjoni ħam eh, il-riġbet għal dan. Nis mill-partiti żgħar ma mhux qed jagħtu din id-deċiżjoni li ħarġet, ġifieri qed nitlob il-partiti kbar biex jgħiduha kif inhi il-argumenti antikwati tagħhom qed jippruvaw jqarqu bina biex jeliminaw il-kompetizzjoni. Dak li qed jippruvaw jagħmlu issa huwa li jdaħlu mnimitu massimu vinkolanti f'liġi Ewropea biex ikun jisaw jiduru mal-deċiżjoni tal-Qorti konstituzjonali u d-dinja tal-mistħija. Sinjura Miller għal-minuta. Il-bicċa kbira tal-parlamenti nazzjonali għedin jindirizzaw il-riforma tal-liġi elettorali għal-kemm il- il-prinċipi ta' sussidjarjetà għadu fis-seħ. Aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar Spanja u Ġermanja li kienu żewġ pajjiżi huma milquta minn din dan il-limitu ta' 3% jidirli illi wieħed jista' jżar l-argument illi jekk inti ma jkollok ġun il-limitu massimu li jkun appoġġat, ser iwassal biex iwaqqaf il-xogħol tal-Parlament. Jina sepp li hija xi ħaġa kontra demokrazija fil-fema tiegħi. Jien kelli 1.6 fil-mija tal-voti f'pajjiżi iktar minn ħattijħor, 400 il fuq minn kważi 430.000 iktar minn maħta kollha kemm min. Ija, din hija xi ħaġa li qed effettwa biss il-Ġermanja u Spalja jgħid Onorevoli Buġner għax għandhom il fuq minn 26 membru u memx limitu massimu attuali, ma d-set fisser jek għan dan il-limitu massimu. Il-3% fil-Lussemburgu jfisser 12.000 vot. 3% fil-Germania jfisser 10 darbit iktar. Il-Germania diġa għedha f zvantaċ proporzjonalment. U jekk tqis dan qed nitkellmu fuq 30 darba iktar. Din hija demokrazija? Voti minn pajjiżi żgħar ħajmorru għal minn partiti żgħar ħajmorru għal partiti kbar jispiċċaw. Sira Majer, minuta. Dank u voorzitter. Vandaag zijn we... Ringrazzjak, signora president. Illum qegħdin naraw għal darboħra l-Unjoni Ewropea li tattakka ċertu eh, stati u sovranità tagħhom. Araw ftit l-elezzjonijiet ħadd ma jaf minnu l-President tal-Kummissjoni Ewropea u nies ma jmurx jivvutaw id-demokrazija eh, qed billi b'dawn il-thresholds infurzati imma għaliex 42% biss 42% biss tan nies imorru jivvuta għal elezzjoni eh, Ewropej. Senjura President, l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew huma elezzjonijiet tal-rappresentanti nazzjonali aħna edin nirrappreżentaw in-nies ta' l-Olanda u għalhekk l-elezzjonijiet għandhom isiru skont kif nagħmlu affarijiet l-Olanda. Grazzi biex nibda. Nixtieq nifraħ. Is-Sinjura Hubner u l-ġew għax din jattina darba li dawn qed jippruvaw jaraw li jagħmlu riforma fil-liġi Ewropea tal-elezzjonijiet. L-aħħar darba ma nexxinniex u kompromess bejn l-ambizjoni u l-possibiltajiet. Imma b'dan ir-rapport naħseb dit darba se naslu ma ridux li noddu 28 sistemi elettorali f'daqqa hawnhekk Jiena naħseb dan ir-rapport eh, ta' Hubneru Lajnen huwa wieħed tajjeb għandna nibnu fuqu. Anki il-Kumitat Afko qed jaqbel irridu naraw li jkun hemm iktar evidenza tal-Ewropa fl-elezzjonijiet Ewropej. Dan huwa tant importanti biex l-elezzjonijiet intuhom leġitimità demokratika. Jiena dejjem bilt mal-votazzjoni eh, mill-età ta' 16-il sena u naħseb li irti hemm proċeduri ta' kif wieħed jiddeċidi minn se jkunu l-kandidati. U il-voting online għanna naddu għalih dan jinkoraġġixxi iktar nies biex eh, jinteressaw ruhom fil-politika Ewropea. Jiena bekk nispera li bidla li tant nixtiequ isseħ. Onorevoli membri, l-ewwel mistoqsija tiegħi. Ma taħsbux li 40 sena wara wasal iż-żmien issa li wara tant żmien 40 sena minn mindu ġiet qed fis-76 wasalna żmien ta' bidla u ma taħsbux li kulħadd għandu joqgħod għall-istess rittijiet u l-istess regoli, hemm bżonn li jkollna sistema, sistema armonizzata. U ma taħsbux ukoll li huwa tant importanti li konna reprezentanti mill-partiti Ewropej u mhux mill-partiti nazzjonali. Hawnhekk edin nippreżentawn hawnhekk is-sovranità Ewropea. Nerġa' nirrepeti s-sovranità Ewropea u għalek għandna noqogħdu għall-istess numru ta' regoli biex kulħadd jaħdem fuq eh, bl-istess eh, fuq l-istess bl-istess mod. Il-list jridu jkunu l-istess kollok il-lead candidate li jirbaħ l-axħar mistoqsija tiegħi għal kollegi tal-gwir tal-ħodor, ek kollegi, tivvutawx kontra. Veru li dan huwa regolament mhux perfett nistgħu intejbuh imma naħseb li tistgħu tingħaqdu ma' dawk li qed jopponu l-Ewropa. Għandek kartellum blu taċċetta fuq dak li għedek kemm kellim. Is-sur Le Breton. Grazzi ħafna bil-mikrofonu. Grazzi ħafna tal-inti aċċettajt il-kartellu l-lu għajjina. jiena nara minn dak li għet li hawnhekk qed tgħid li aħna hawnhekk ma nirrapprezentawx il-popli u trid li nippreżentaw partiti Ewropej. Naħseb li għandek żballaw, jien naħseb li l-aħħar ċans li għandkom biex salvaw l-Unjoni Ewropej, hija li nresqu għalejn il-poplu. Jiena nixtieq kieku li ma teżistix iktar l-Unjoni Ewropea, imma jekk tridu salvawa, dan se jkun l-aħħar ċans li għandkom li tresquha lejn in-nies imma il-popli tal-Ewropa huma l-Ewropa. Jina nixtieq nara iktar partiti politiċi fl-Ewropa. Jina ma nixtieqx li kunem il-partiti nazzjonali li nġibuhom fl-imkien, nixtieq li kunem partiti Ewropej għalek ġifiri din il-liġi ma tasalx mħabba l-listi nazjonali, is-Sir Gerik. Minuta. Jiena nikkundanna il-fat li l-SPD u CDU fil ġermania edin jabbużaw dan il-rapport biex ikollhom e, din il-perċentwal ta' 3 u 5% u jinjoraw is-sentenza tal-Qorti fil ġermania Il-CDU, kollegi ta' CDU, aħna qegħdin fuqkom bħala nies li nivvutaw araw ftit araw il-prinċipju ta' Asterix aħna żgħar imma qalbina. Jiena f'dan is-sena li li hawn żgur ħadd fi ħsib ta' ħafna aktar rapporti minn nies li ilhom hawn għaxar snin. Jiena naħdem bisħiħ għax nipprova nejn l-interess naħdem fl-interessi tal-familji. U għaliex ma tsegwux il asterix Tkomplux tinjoraw il-orti kostituzzjonali tal-Ġermanja. Iqfu mill-li tippruvaw toħon u l-partit iż-żar. Mela, issa immorru għal-keċ tijaj għandi sitt tal bit Is-sur Prospicel. Minuta, senjur. forsi ma tuxxow, ma pronunzjatu tuxxow. Grazzi. Il-proposta waħda tajba. Jina naħseb li tajjeb li nivutaw online, imma nispera li sejr nexxilna b'dan kollu. u nispera li konna dimensjoni ikbar eh, tal-Unjoni Ewropea. Ma ridux imma ninsow dimensjoni nazzjonali għax inkella nkunu qegħdin inkisru il-rabta li għandha teżisti bejn in-nies tal-politika u ċittadini. Ċittadini għandhom ikunu jafu min jirrapprezentom, għandhom jirtkelmu l-istess lingwa, għandhom ikollhom iċ-ċans jikkuntattjawhom. Jekk aħna parti nazzjonali tas sistema nġibuha fix-xejn nkunu qed nizgarraw. Il-reviżjoni ta' din il-proċess elettorali qegħdin nippruvaw noħolqu id-demos Ewropew. Ġifieri il-MPs ikunu rappresentanti tan-nies u mhux tal-istati. Imma trid jifhem li l-liġi mhux bizzejed, b'liġi elettorali ġdida se qed nimponu il-3% ehm, s siġġijiet u bekk niskludu ċertu movimenti minn eh, dan il-parlament eh, partiti li dej u xi wħud in-nies mhumiex lej lej ġifir il-paragrafu 21 tal-rapport jipromovi il-melting pot Ewropew jitfa dubju fuq il-lingwi tal-istati membri u anki il-lingwi eh, li huma żgħar. Grazzi, Signora President. Din ir-riforma mhux se ġib iktar riforma demokratika tal-istituzzjonijiet jew inkella il-mod tiħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni. Lanqas se ġib iktar ċittadini lejn l-Unjoni jisu qegħdin eh, nilħqu eh, eh, isna mill- qed lejn ir-reġjuni, pereżempju il-Pajjiżi Baski li huma poplu minar nazzjon. Ħan jissa jagħti il-każ li ħafna nies fl-Ewropa mus se jsibu poston fil-proċess demokratiku. Ovvjament, għanna bżon nikta leġitimita Ewropea f'pajjiżi, imma biex tagħmel hekk li tikollok kostitwenza waħda biss. Eh, l-onorevoli eh, Preda. Grazzi. Jena naħseb li din il-proposta hija huwa ċans li mitluf l-MPs kollha tal-Ġermanja naħseb li jiena sej jappoġġjaw kull riforma iġifiri anki il-meta wieħed jitkellem fuq listi transnazzjonali hemm bżonn li dimensjoni tal-elezzjoni Ewropea tal-elezzjoni inkompluwa, ma ma nistawx namlu dan billi neskludu il-partit iż-żar, dimensjoni Ewropea nġibu għal qudiem jekk naraw li kunem l-MPs minn pajjiżi differenti li jkunu iridu jaħdmu fl-imkien, anki fuq pożizzjonijiet li jkollu nudu diverġenti. Imma din il-proposta mhix ambizzjuża biżejjed u u mod ovvju kif il-partit iżżar irdu neliminaw minn dan il-parlament. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena kont sorpris nisma ċertu kummenti issa. Skellimna ħafna fuq it-threshold il-Qorti Kostituzzjonali tal-Ġermanja ħarġet bis-sentenza li il-threshold minimu ma kienx aċċettabbli jiena nista' nirrispetta din id-deċiżjoni imma fir-Repubblika Ċeka l-Qorti Kostituzzjoni li wkoll id-deċidiet imma qalu li threshold kien wieħed tajjeb ma kienx imur kontra l-Kostituzzjoni, ġifri għandek żewġ rati kostituzzjonali li mhux qed jaqblu u dan juri eżattament it-tip ta' problema li qegħdin nifaċċjaw il-liġi kostituzzjonali, liġi kostituzzjonali tal-stati membri differenti jimxu b'modi differenti, skont regoli differenti. Naħseb li dan, dan il- dawn id-divergenzi juruna li li għanna noqodu attenti li konna regoli l-istess. Grazzi ħafna, President. Ejja natu daqqatajn f'dak li ġara dan l-aħħar. Għandek it-trattati ġu approvati minn wara id-dar tal-ċittadini minnajr referenda, minnajr jew meta ikun hemm referenda riżultat ma jiġux meqjusa il-regoli li jkunu jitħadmu jiġu wkoll injorati. Is-Sinjura Merkel qalet ġustifikat dan kollu li meta jinbidlu l-gvernijiet il-linji ta' politika m'għandhomx jinbidlu. Iġifiri għandna interferenza leġittima fil- fid-drittijiet sovrani tan-nies. Il-linji ta' politika jiġu imposti, jiġu sforzati u d deċizjoni tal-Parlament jiġu ignorati. Jina naħseb li n-natura antidemokratika tal-Unjoni Ewropea hija ħażina. Anki biex wieħed ibiddel il-tibjit mal-ħitan tal-Unjoni Ewropea dan ma jsirx mod demokratiku. Signora Ketsu. Signora Krezzu, eh, Komissarju. Nirringrazzjakom għal kommenti kollha tagħkom għal dan id-dibattitu interessanti nixtieq nerġa' ngħidilkom lill kummissjoni qed te eh, tappoġġja l-isforzi tal-Parlament għal dawn il-proposti fuqhom biex verament ikonna unjoni li turi il-tibdil demokratiku rridu u kol naraw li konna lezzjoni jatmu aħjar. Il-proġett Ewropew jitlob li jkun hemm sistema demokratika aħjar li tara li ċittadini jkunu involuti kompletament u dan per eżempju u e kol fil-elezzjoni ta' reprezentanti ta' ċittadini fil proċess ta' elezzjonijiet dan eh, huwa mod ta' kif eh, isir u anki kif eh, naraw il parteċipazzjoni ta' ċittadini fit-teħid ta' deċiżjoni fuq livell Ewropew. Kif qed fil-bidu jiena naħseb importanti li nisħu fuq il-kwotas u il-bilanċ bejn is-sessi li jiena naħseb li pala membru tal-Parlament ukoll naħseb li huwa prioritarju fil-bini ta' l-Europa dan huwa importanti u jistimula ċittadini biex jieħdu iktar parti attiva fil-bini tal-din l-Europa. Huwa importanti li nikontribwixxu wkoll għal fiduċja bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u ċ-ċittadini. Nirringrazzjakom. Nous revenons vers les rapporteurs en commençant par Madame. Ta, nisimaw minant il-rapporters, Signora Hübner. Zoċ minuti. Iva, grazzi ħafna Kollegi, nixtieq nirringrazzja dawk li qed jgħidu li maħniex ambizzjużi biżejt u dawk li jgħidu li aħna ambizzjużi ħafna għandna dawn iż-żewġ fazzjonijiet. Għal dawk li qed jgħidu li maħna maħniex ambizzjużi ngħidilhom li mix-xogħol li nagħmlu nkunu nixtiequ li konna eh, iktar nies qed jaqblu magħna. Imma Umbat l-ambizjoni tinżel dan nistaw nispiegaw għax aħna ma naslux hemm il-proċeduri tal-Kunsill. Il-proposti tagħna jaddu mill-Kunsill u l-Kunsill jinjora eh, il-proposti tagħna din il-proposta għalhekk qegħdin nippruvaw nibnu xi ħaġa li tmur lil mis-sistema kollha u li tejn il-Parlament Ewropew biex ikun jista' jiddeċiedi kif isiru l-elezzjonijiet għalih stess. Umbat, naddi għal dawk li jgħidu li aħna ambizjużi wis, jiena ma naqbilx ma'kom laqqas meta tgħidu li qegħdin naġlu wis u immorru lil lin qed nerfgħu ċertu responsabiltajiet li mhumiex tagħna għax dan jaqgħu taħt responsabilità nazzjonali. Ngħidilkom fuq dan li din il-proposta ġib il-membri tal-Padan il-Parlament iktar qrib il- il-dawk li votaw, li ċittadini u koll, li ċittadini jersqu lejn l-Europa permezz ta' din il-proposta li nafu li id-djupija tal-Unjoni dejjem tibqa id-distak li jeżisti bejn iċ-ċittadini u l-istituzzjonijiet. Għalhekk jiena nispera li dibattitu li qed ikonna hawnhekk id-dibattitu li kellna fil-Kumitat u dak li se nkomplu ngħidu fil-Kunsill, ir-riżultat ikun il-rizultat ma jkunx daqshekk xi ħaġa xi ġraja kbira kif qalet tajjeb il-Kummissarju mal-inqas nimxku xejna l-qoddim li l-Parlament Ewropew ikollu dritt jiddeċiġi fuq il-proċeduri elettorali tiegħu stess. Għax kif smajna dan huwa l-uniku parlament li ma jiddeċidix fuq il-proċedura ta' kif jiġi elett minn minnu fih. U fuq il-Ġermanja nispera li ġowlajnin eh, jispjega imma il-qorti kostituzzjonali qalet li jekk ikun hemm liġi Ewropea fuq it-threshold l-affarijiet ikunu differenti għalhekk aħna qegħdin nipproponu liġi Ewropea biex innaqsu dawn il-sentenzi li ma jkunux xaqblu. Nixtieq ningrazzjakom kollegi u nispera li għandkom iċ-ċans riflettu kif se tifutaw għada. Issa is-sur Lajnen, il-rapporter. Iva, grazzi Jina u koll nishtiq nringrazzja kull persuna li kontribuxit, li tat kontribut għal dan id-dibattitu smajna li fuq dan il-minimum threshold li mandux ikunu li wis u għek ippruvajna namlu aħna rajna xieġri fil-stati membri differenti de juris jew de facto hemm dejjem threshold ta' 3 u fejn mem threshold aħna qed niproponu li jkun hemm Eh, threshold. Ir-regola eh, teżisti u n-nies jaċċettawha. Il-fatt huwa li il eh, orti kostituzzjonali tat is-sentenza tagħha imma fetħet il-bib beraħ għal threshold sakemm ġifieri ikunem e, regola Ewropea. Kif għamlu tkun prerogativa tagħhom sa' ikun hemm din il-liġi. Meta nitkellmu fuq setta ġodda, setta responsabiltajiet ġodda ta' kif jiġu eletti e, n-nies fl-eżekuttiv tal-Parlament, dawn l-affarijiet kollha aħna rispettajnihom il-President tal-Kummissjoni u ovvjament fuq um, il-klawzola ta' 0% il-qorti tista' tbiddel il-fema tagħha. Jiena ma naħsibx li nistgħu ngħidu li l-affarijiet mhumiex ma tantx jibru tant tajjeb hemm il-kollegi li qalu li għandna nkunu iktar ambizzjużi. Aħna rajna mill-esperjenza ta' qabel ridna jkonna żewġ fażi namlu l-almutana issa u mbagħad fi stadju ieħor ħanoħorġu bi proposti oħra li ukoll se eh, nindebattuhom fiħdan konvenzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Gvernijiet Nazzjonali. Irdu nkunu ċari, il-listi Ewropej ikunu jirrikjedu tibdil fil-proċess ta' tiħit ta' deċiżjonijiet u mhux se jkun faċli naslu għal dan kif rajna fl-aħħar parlament. Kif qalet il-Kummissjoni din se tkun ġrajja importanti meta mqabbel ma' eh, snin fej ma konniex attivi fuqha. Għalhekk minħabba dan il-fatt ma naħsibx li għandna nitilfu dan iċ-ċans inkunu qegħdin nitilfu l-aħħar possibilità għal riforma elettorali matul dan il-Parlament. Ġifiri fl-2019 se nkomplu bi proċess elettorali li għandu ħafna ġufijiet kif rajna. Nixtieq nżid u ngħid li naċċetta il-fat li aħna niġu eletti f'pajjiżna, imma hawnhekk meta niġu fil-Parlament Ewropew nirrappreżentaw l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u mhux l-Istati Membri tagħna. Aħna nafu li ħafna membri huma eh, xettiċi għall-Ewropa namlu għatmu qatt ma se jaqblu magħna. Dawn huma minoranza u nispera li jibqgħu hekk. Grazzi. U